So I will start with some announcements. Nibda b'xi stqarrijiet il-minuti tal laqgħa tal-biraħ u d dokumentazzjoni qegħdin untibkom hemm xi riservi minix qed nara riservi u għalhekk il-minuti huma adottati. Stqarrija bil-miktub 2-2010 mresqa mis-Sinjura Makovej, Sinjur Bozutil, Sur Gomes, fost l-oħrajn għall isforzi tal-Unjoni Ewropea fil-ġlida kontra korruzzjoni din ġiet iffirmata mill-maġġoranza tad-deputati. Dan din id-dekirazzjoni bil-miktub skont artiklu wieħed 2 se jintbat l-destinatarji u jiġi publika flimkien ma l-ismiet ta' dawk illi adottawa fit-test li ġie approvat fil-laqa fit-18 ta' Mejju 2010. Is-Sinjura Makovej tixtieq tieħu il-kelma għandha point of order. Chairman. Grazzi, President. Nixtieq nirringrazzjakom lil kollegi li appoġġaw dana u li firmaw u nsejjaħ il-Kummissjoni u l-Kunsil biex ikollhom mekkanizmu ta' kontra l-korruzzjoni nappella l-istati membri il juru rida politika u jisaxħu il-ġlida tagħhom kontra l-korruzzjoni qabel ma jkun tard disgrazzi. Thank you. Grazzi. Issa nistaw nibdew nivvotaw l-ewwel rapport tas Sur Mendes de Vigo dwar deċiżjoni illi ma jkunx hemm konvenzjoni għar riviżjoni ta' trattati għal dak li għandu jaqsam miżuri tranzizzjonali dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Se jkun hemm deċiżjoni fuq